Vamos a las explicaciones de voto sobre el informe. Għalek, issa nistaw nadu l-ispiegazzjoni tal-vot eh, fuq il-rapport ehm, ta' Portman Cole, Surveljanza ta' Pozizjonijiet Budgetari, Signora Menescu għal-minuta. Eh, rapport ta' Vetman Cole. President, jenna votajt favur is six pack fuq il-governanza ekonomika per li siet naftu wixna ma' perjodu iċli u dawn il-meżuri huma pass importanti l qudiem sabiex nikkonsolidaw is-surveljanza makroekonomika kif ukoll id-disciplina finanzjarja sabiex inkunu nistgħu aħna niksbu l-anijiet tana pal pereżempju tkatir fil-kompetitività u l-promozzjoni tal-xogħol u l-konsolidazzjoni ta' stabilità finanzjarja aħjar jew it-titjib tal-finanzi mm, pubbliċi rridu nkunu iktar impenjati sabiex niksbuhom l-esperjenza li aħna ksibna f'dawn l-aħħar 10 snin tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika din uritna eh, kemm għandna bżonn li jkollna il-governanza ekonomika u finanzjarja dan għandu jinvolvi l-impenn fuq livell nazzjonali kif ukoll għafas eh, ta' sorveljanza iktar konkret fuq livell tal-Unjoni Ewropea għalhekk għanna bżon li kolna standards minimi sabiex eh, għal-budget stana u eh, għanna bżon u koll li kolna proċedura budgetarja effiċjenti peress li dawn għandhom ikunu bazati fuq dispozizjonijiet realistiċi u eh, għanna natu sostenabilita li sistemi nazjonali. Grazie ħafna. Sur Mastella għal minuta. Sur Mastella non sta? Sur Mastella mux hawnhekk għalhekk sul Baldassare. Minut. No está. 333. Sur Baldassare non sta? Sur Baldassare mux jatawnek fosna Alek sur susta għal minuta.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 Grazzi ħafna, President, jiena votajt favur minn kejja eh, l-indikazzjonijiet mill-grupp tiegħi fuq dan il-pakket. Jiena nemmen li f'dawn iż żminijiet ta' kriżi eh, l-iktar ħaġa importanti li l-Ewropa tista' tagħmel sabiex twieġeb b'saħħa għal ħtieġa li toħroġ min-naħa ta' ċittadini għalhekk jiena naħseb li dan il-pakket mhuwiex biżejjed imma huwa meħtieġ mija fil-mija meħtieġ li nkomplu nimxu f'din id-direzzjoni, nkomplu nsaħħu eh, l-istrumenti għad kabbir imma rridu nżommu taħt kontrolli l-budget u rridu noħorġu biktar regoli sabiex nigvernaw l-izvilup jena l qed nimmaġinaw n-ek li għada ġurnata importanti eh, dik li għandu xaqsam li l-Unjoni Ewropea tagħmel l-istituzzjoni demokratika l-iktar importanti IVA għatem ħafna xirri tissir imma dina l-ewel tweġiba importanti u ma stajni xaħna nitilfu din l-okkazjoni wara snin ta' diskussjonijiet fejn aħna ma faċajnix eh, bizzejet enerġija l-ikbar krizi li aħna għaddejna minna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur, susta, istan nishtiqna din mikrofon il-Sinjora Matera għal-minuta. Signora Matera non Signora Matera mish dawnek fostna alek surjar għal minuta. Grazie ħafna President. It-titlu fil-gazzetta, titlu fi gazzetta fil-Germania li eh, se konna zida fil-kontroll u jiena stajt nivota favur dan il-rapport ta' sorveljanza dwar il-budgets eh, eh, jew il-deficits eccessivi u il-mekanizmi ta' sanzjonijiet ta' tip ta' kastik sabiex n-naħku l-izbilanċi makroekonomiċi dawnu ma' pass importanti fid-direzzjoni tajba nistaw najdu l-parlament parlament Ewropew flimkien mal-Kummissjoni issa dan eh, eh, witta tri eh, għall l-istabilizzazzjoni ta' zona euro. Imma issa għadna t-nistennu il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri jew għajnuna għattuba nishtejn nissuġġerixxi li dawn jaħdmu flimkien faqda u jenaqdu magħna fl-istorzi li aħna qed nieħdu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna sur jar. Issa nixtieq naddi il-mikrofonu l-Sinjura Matera. Grazzi ħafna President. Iva, l-esperjenza ta' dawn l-aħħar snin u situazzjoni sitwazzjoni u l-qada attwali ta' diffikultajiet li xi pajjiżijiet eh, jgħixu fiż-żona euro dawn eh, saħaq fuq il-ħtieġa li jkollna governanza ekonomika iktar effiċjenti għall-Unjoni Ewropea li huwa msejja fuq il-sorveljanza mm, tal-komunità iktar b'saħħitha għal dak li għandix x'aqsam mal-politiċi ekonomiċi nazzjonali Eh, għalfinijiet sabiex nikonkredizzaw l-istabilità makroekonomika kif ukoll is sostabilita tal-finanzi pubbliċi. Bekk nkunu qed nippermettu tkabbir eh, sostenibili tal- Eh, l-impjegi għalhekk jiena naħseb li huwa fundamentali li dan il-pakket eh, ta' six pack jiġi eh, applikat għal bekk nevitaw li fil-futur nerġgħu niltaqgħu mal dawn is-sitwazzjonijiet li vera kompromettew l-istabilità tal-ekonomija tagħna. Tagħna, grazzi ħafna President. Signora Matera, tirla pala. Grazzi ħafna Signora Matera. Sur Iġijas. Grazie, President. Grazie ħafna President, jina votajt favur il-pakket, eh, six-pack, eh, u jina għamilt dan peress li dan huwa pass importanti l-qoddim sabiex naslu għal governanza Ewropeja vera u propja. Aħna namlu dan sabiex naqdu responsabiltajiet tagħna sabiex nżommu taħt kontroll il-budgets ehm, u eh, Eh, anka fejn il-gvernijiet eh, u l-istati eh, membri fallew u issa il-kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej din tinsab friskju l-Ewropa trid taqdi id-dmir Biex tagħmel tajjeb biex għandha bżonn ċerta l-istabilità u dan il-gvern sabiex għandu bżonn joħloq kondizzjonijiet ta' tkabbir mingħajr dawn ma qatt ma seta' jkun u għatma ma jista' jkun hemm futura ċittadini tagħna, speċjalment tal-ġenerazzjonijiet tal-futur. Grazie ħafna Sur Ġijas. Surja Kolino. Eh, President, anka jiena appoġġajt eh, dan il-dossier eh, u dossiers l-oħra ta' Six Pack għax jiena konvint li f'dan iż-żminijiet ta' kriżi l-tweġiba tal-Parlament Ewropew, inklusi l-istituzzjonijiet Ewropej għandha tkun tweġiba b'saħħitha deċiża u fwaqda kemm ma dak li għandu xaqsam mal-governanza ekonomika kif ukoll li l-affarijiet ikunu b'saħħithom ħalli bekk ikun hemm prevenzjoni tal- u jkun hemm koordinazzjoni tal baġit tal-istati membri u hawnhekk li għandna bżonn intervjeno, aħna t nistennew li l-istati membri kollha joħarġu bi dispożizzjonijiet konkreti li ġew mutluba li jkun hemm pjan straordinarju li jista' jeġa' in-nidi il-kompetizzjoni u naħil qat eh, speċjalment għal faqar il-popolazzjonijiet marginalizzati dawn huma l-affarijiet li għandna nifukaw fuqhom fis-sitxur li ġejjin. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna. Signora. No sta, muy bien. Mi xawnek, u allura, Sur Karonna. Iva, aħna rridu nattu messaċ deċissiv għal futur tal-Euro u Mela, Irrid ikun hemm bilanċ fil-budgets kulħadd jixtieq li l-budget tal-istati membri eh, eh, ikunu kif suppost kulħadd jixtieq naqas id-dejn u ċar li mingħajr politika intelligenta eh, ta' investiment sabiex nerġgħu nagħtu spinta lill-ekonomija qatt ma jkun se jkun hemm possibilità ta' tkabbir. L-unika riżultat ċar hawnhekk huwa li l l-iktar dajfa seħalsu l-iktar eh, prezz għares u għalhekk aħna votajna kontra dan ir-rapport u dan ir-rapport jimxi fi direzzjoni unika. Eh, direzzjoni li dejjem kienet żbaljata. Grazie. Tiena palabra por un minuto la signora Harkin. Signora Harkin, grazzi, Sur President. Il-birra ħafna minn naraw video YouTube ta' kif kummerċant kien qed jagħmel flus minn eh, falliment. U beda jara lin-nies illi qed jitilfu l-ħolm tagħhom. Huwa qal illi mhuwiex il-gvern imma huwa l-Goldman Sachs huwa s-suq jina irrit ngħid li mhumiex is-swieq li jiddetermina l-futur tagħna iżda huma approċċi bażati fuq ir-regoli għal-futur. Jiena nirriġetta fismi u anki fi ċittadini irlandiżi biex noqgħod għal dak li jgħidu s-swieq naħseb li bħalissa qegħdin parti minn munita illi mhijiex mibnija tajjeb. Iżda jiena se nkun ċerta illi l-sbalji tal-passat ma jaffettwawx il-futur. jekk intom temnu li li l-Europa għanda ċans illi tibqa emmek dan il-rapport u ċilindru ta' ossiġnu iħor. Mhuwiex soluzzjoni imma jtina ħafna tama. Grazzi, Sinjura Harkin. U nistidan is-Sur Karens. Grazzi, Sur President. Il-kol nafu illi fl-Europa għanna maltempata finanzjarja dinja kriżi ta' fiduċja. U raġuni għaliex is-swieq finanzjali ma jifdawx fl-istati membri i illi huma ma jemnux illi l-istati membri se jkunu kapaċi jħarsu lura l-flus illi d-dġaġa ġew mislufa lilhom. Illum il-six-pack għal supervizjoni finanzjarja li ħdimna fuq flimkien u issa adottajna hija waħda huwa waħda mill-iktar passi importanti biex inwaqfu din maltempata u nġibu lura l-konfidenza tal-iswiq finanzjarji. Bekk ħanaħdmu l prosperità tan-nistana. Eżis kollegi, eja niftakru illi dan sejjena nevitaw problemi fil-futur iżda irridu namlu ħafna affarijiet oħra għal-Kummissjoni nejdilla illi għandha tpoġġi pjanijiet aktar konkreti kif nis, konkret kif nistgħu nevitaw l problema illum mhux biss fil-futur. Grazzi ħafna. Is-sur ġvab. Grazzi President, grazzi kollegi, jiena naħseb illi l-istrateġija irridu insibuha, irridu strateġija li saħħ l-Ewropa kif toħroġ mill-kriżi biex bekk issir aktar b'saħħitha milli kienet qabel. Iż-żmien jgħidilna jekk il-qafas li hemm fis-six pack sejtuna il-qafas u sorveljanza li għandna bżonn se jiggarantixxu dan u ma jamlu kompromess fuq il pattat kabir u l-istabilità. Dan ifisser li l-Konsill irid jistenna rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni imbagħad maġġoranza kwalifikata dwar il-budgets mill-Istati membri. Jekk dan ma jiġix il-Kummissjoni terġa' tagħti il-proposti tagħha, Jiena naħseb illi din dan ir-regolament huwa pass tajjeb il-qudiem iżda rridu nistennew naraw jekk l-istati membri u mhix kapaċi jihendiljaw din il-ħaġa. Naturalment il-Parlament jara illi din il-metodoloġija għandha taħdem. Grazzi ħafna, suġvab. Xvab. Köszönöm, elnök Isur meċadus, minuta. Kollegi, l-armonizzazzjoni tal-politika ekonomika tirikjedi illi kunem aktar kredibilità jiena naħseb illi irridu nżommuha din f'moħħna meta nkunu qegħdin nirrispondu għal kriżi. Hija l-ewwel darba li rajna sitwazzjoni bħal di u permezz tal-votazzjoni ta' maġġoranza naraw il-Komissjoni għanda rwol aktar importanti u rridu nkunu ċerti illi nħolqu bilanċ fuq livell nazzjonali u internazzjonali. il monetar. Ir-raġuni li jiena votajt favur li nassiguraw li l-Ewropa tista' timxi li suq aktar b'saħħtu u aktar konverġenti huwa għaliex xina nemmen li bekk nistgħu nevitaw kriżijiet fil-futur. Grazzi tal-appoġġ tagħkom u nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l-Presidenza tal-Polonja u Ungeriża. Grazzi, isur ħanan għal-minuta. Minn meta kien hemm il-kriżi finanzjarja laħqet l-Ewropa komplet iżid id-djun u issa fej sejrin. E nitkellmu dwar il-Financial eh, Transaction Tax. Eja nħallu fil-ġemp il-problemi li jem. U naraw eh, fejn isiru dawn it-tranzazzjonijiet finanzjarji mod partikolari. Isiru l-Londra u għalhekk l-Ingilterra qed eh, tagħti l-flus lil munita li aħna ma rridniex ninaqdu magħha. Dinja l-istess bħal politika tas sajt. Qed nagħtu aktar isporzjonijiet illi minnhom se jgawda ħaddieħor. Uh, Dawn l-ambizzjonijiet ta' ċertu mexxejja Ewropej illi jistennew li n nisa ħalsu dejjem aktar mhumiex qed jaħdmu. L-Ingilterra hija dinja għalija u maħnissa se nikkontribwixxu. Jiddispeċini illi se interrompi l-Shakespeare hija l-istess analogija illi uża. <laughs> U nagħti minuta lis-Sur Kelly. Grazzi. Se kellem darba biss illum. Kont kontenti li tajt l-appoġġ tiegħi l sixpack pack people respond in kind. Eh, l-attitudni tagħna għandha tkun illi ma nix inħallsu illum jekk nistgħu nittardjaw il-pagament. Grazzi qed nippruvaw nindirizzaw is-sitwazzjoni li qegħdin fiha u kif qal kollega tiegħi Harkin il-politikanti għandu jkollhom il-kontroll u mhux is-swieq u l-aġenziji. Dan imur pass jew sitt passi għal responsabilità aktar kbira fil-futur. Is-Sur Kelly, fidejk il-kelma għal-minuta. Sur Silvestris, grazzi ħafna. Aħna votajna favur six-pack eh, u jiena nemmen ħafna fi direzzjoni li tivvarvorixi governanza ekonomika komuni iktar b'saħħit eh, eh, iva dan huwa mument deċiżiv u għalhekk din id-direzzjoni se tatina ħafna diffikultajiet. L-Ewropa tilfet ħafna okkażjonijiet. 16 ta' Ġunju il-President tal-Kunsill Ewropew Van Rompuy ġie hawnhekk sabiex jikkonferma l ħtieġa li jitkellem fuq Eurolandja u mhux l-żona euro. Il-problemi kienu iktar fuq livell tal-kliem milli ta' sustanza nixtin fakkarkom li il-President Barroso jiena ver apprezzajt il-diskors tiegħu dalodu, speċjalment meta dan wieġeb li fil-2008 ma kien hemm l-ebda raġuni l-għala kena stajna nanteċipaw din il-kriżi u anka permezz ta' dawn l-atti li għaddew minn dan il-Parlament eh, irridu naqdu responsabilta irrid ikollna governanza ekonomika iktar b'saħħitha kif ukoll politika li terfaq responsabiltajiet sabiex ikun hemm it kabbiru l-iżvilupp u eh, m'għandniex aħna nħallu fidejn l-ispekulazzjonijiet. Grazzi ħafna. Passados għall-informe Gular. Grazzi l-Sur Silvestri u morru rapport Gular is Balda sar minuta. Grazzi President, il-krizi u rritna li l-patta stabilità ta' gabbir mux jadem kif post sitt stati membri tlieta din fil-żona euro eh, għandhom problemi fil-budget u hemm riskju ta' default. U aħna rridu nwaqfu urġentament eh, din l-isfida. Imma importanti li din ħaġa sir mod sostenibli u ehm, bbażat fuq il-futur. Għalhekk jiena votajt favur ir-rapport tal-kollega ta' Gullard u jiena naqbel mal-approċċ speċjalment f'dak il-każijiet tal manipulazzjoni tal-data finanzjarja il-frodi kif ukoll informazzjoni ħażina minn naħa tal-istati membri. Imma fl fl-istess waqt l-isforzi tal-futur dawn għandhom bżonn jiffukaw fuq il-qalba um, tal-problema ġifiri l-insuffiċjoni fl-integrazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropeja. Dan jista' jkollhom effett ta' deterrent eh, u rridu aħna norbtu il-politika unika ekonomika permezz ta' eh, sorveljanza minnaħat tal-Kummissjoni u fuq medda qasira ta' żmien permezz tal-Eurobonds. Grazzi ħafna. Tiene palabra por un minuto la señora Angelilli. Grazzi ħafna, Signor Angelili. Grazzi ħafna, Presidenti Iva, bl-approvazzjoni ta' Six Pack il-Parlament Ewropew dan fl-aħħar eh, ta' eh, permess li kunem strategija konkreta kontra il-krizi. Iva, aħna tkellimna dwar l-istabilità eh, li mm, nsiru eh, bilanċ fil-budget, imma kif eh, smajna minn Juncker u kif tenna il-lum Barroso, irridu aħna nifukaw fuq l impieg l-izvilup, iż-żazax li għat jistennaw ħafna minn u llum lum sur Barroza eh, tana il-pass li jmiss ta' strateġija kuraġġuża eh, fost dawn il-punti importanti kien hemm serja ta' proposti fuq l-Eurobonds u eh, kien hemm ukoll taxa fuq transazzjonijiet finanzjarja f'dħul ta' 56 biljon fis-sena għax huwa minnu li l-banek jew speċjalment il-banek dawn għandhom bżonn jerfgħu l-ispejjeż tal-kriżi u mhux biss l-intrapriżi u ċittadini. Grazie.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 u b'saħħithom biex bekk nkun nistgħu nixpronaw lil dawk l-istati membri li m'għamlux progress fil-konsolidazzjoni tal-budget tagħhom. Għalhekk dan għandu wassal għal zonu tajjeb għalli għax inkella naslu fi żmien ta' kriżi li diffiċli toħroġ minnha u hekk ikollna nħallsu qares għalih. Il-Parlament adotta leġiżlazzjoni li huwa biss l-ewwel pass iżda huwa tluq tajjeb u jiena nixtieq nisħaq bisħieħ li dan għadu biss l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba. U għandna bżonn aktar determinazzjoni u aktar azzjoni konsistenti biex nimxu biex nibqgħu nieħdu din it-triq. Politika b'saħħitha li tiġi mwettqa minn Parlament. Grazzi, Sur Uġġa sal-minuta. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nifraħ lill kollega Silvi Gulard tal-li wetqet dan ix-xogħol u faslet dan ix-xogħol dan id-dokument li huwa diffiċli huwa test li huwa jirrappreżenta eh, bidla triq ġrida lejn il-governance Ewropea. Qed nagħmlu passi konkreti u mmexxu l-qoddim l-istqarrijiet li smajna anke hawn fil-Kamra tal-Parlament iżda ħafna drabi ma jaddux mill kliem għal fatti u ma jitwetqux. U għalhekk din hija stedina ċara intenni li qed nagħmlu fir-rigward il-President Barroso wkoll. Meta nagħmlu stqarrija ta' prinċipju ħafna drabi naqblu, iżda meta naslu għal votazzjoni il-programm tal-Kommissjoni eh, binna, iżda mbagħad mill-klim irridu ngħaddu għal fatti u dan din il-miżira hija twettiq ta' dan il-programm. Grazzi, l Uġġas, issa s-Sunjura Harkin. Grazzi President, jena appoġġajt il-rapport minn Silvi Gulag u anke rapporti kollha marbuta ma' sitt miżuri leġislattivi ta' dan nodu dawn ma jsalvux il-problemi kollha tagħna. Parti minn roadmap tagħna hija spjegat sur Barroso da lodu, u għall-ewwel darba s-sanna xi tama fid-dibattitu u xi realtà. Iżda ta' bilħaq dak li għandna bżonn issa huwa l-persważjoni u determinazzjoni li naslu għall-anijiet tagħna. Jiena kuntenta li l-artiklu 9 ta' TFI huwa e inkluż fejn isu ir-rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni tal-livell oli tal-klima, il-protezzjoni soċjali u anki l-ġlida kontra l-esklużjoni soċjali. Klim sabiħ iżda aħna responsabli responsabilità fil-Parlament bil-klim ngħaddu għal-fatti. Kuntenta li hemm il-flessibilità f'dan ir-rapport fejn qed ngħidu li l-possibilità se tiġi provduta mill-Kunsill biex innaqsu s-sanzjonijiet fuq l-Istati membri għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni wara talba raġonata mill-Istati membri konċernat. Flessibilità bħal din se tkun importanti ħafna l-Istati membri u f'dan il-kuntest nixtieq insemmi l-pajjiżi l għadda. Grazzi li Sinjura Harkin għal minuta is-Sur Hanan. Grazzi, President. Fid-dibattitu ta' dal-ħoddu, il-President Barroso stqar li ser eh, ħajżit l-età pensjonabli minn min 75% eh, għal minn 65% għal 75%. Meta nxija faċli għal inkella l fejn ma nagħmlu iġ 90% jew 100%. U dan it-twemmini għal problema li kwalinkwa xoqqa tal-politiċi ħajmorru li lin mir-realtà. U kien hemm is-summit fis-sajf u kien dan il-kriżi spiċċat, is-suq ma ħax il-messaġġ u l-President Van Rompuy eh, f'Londra qal li huwa baqa eh, mistaġeb mill-swieq Kif setaw xeklu s-suq fi Spanja u fl-Italja wara dak li qalu l-Ewropej, il mexej Ewropej. Dik kienet il-ġrajja kollha, kulħadd intitolat li hemm żbal u aħna bħala Renju Unit mhux membru ta' żona euro m'għandniex mbatu mill-konsegwenzi ta' żona euro. Il-problema hija li m'hemmx distinzjoni bejn iż-żona euro u l-Unjoni Ewropea kollha kemm Palma qal Winston Churchill, Eh, aħna eh, interessati fl-assoċjati iżda aħna għanna l-xewqat tagħna, speċifiċi tagħna u għalhekk irridu noqogħdu attenti u ngħidu le aħna mhux se nagħmlu aħna nissieħbu magħkom għax aħna qegħdin tajjeb kif qegħdin waħedna. Grazzi, issa l-Onorevoli Piti Kajnen. Arvoisa puhemies, eh, ensinnäkin. President, grazzi. L-ewwel net jiena kuntent kuntenta ħafna wara d diskors ta' Sur Barroso llum li wera il-direzzjoni li se tittieħed u anke l-miżuri meħtieġa li jridu u sabiex bekk naslu stabilizzazzjoni ta' swieq finanzjarji. U din hija xaġa meħtieġa l-ġejjieni tagħna fl-Ewropa. Kuntenta wkoll li l-Parlament adotta fismu stess il-pakket ta' sitt miżuri leġislattivi, six pack, u grazzi għal dawn il-miżuri aħna ser nieħdu passi ċari lejn direzzjoni li ser nieħdu li aħna komunità aktar b'saħħita, għandna responsabilità, l-accountabilità, l-iktar trasparenza speċjalment fil-koordinazzjoni ekonomika. Iżda minn dak li smajna, dak, dak, dak li qal is-Sur Barroso u kommenti oħrajn dawn il-miżuri waħedhom mhux biżejjed Għanna bżon pakketti futuri għall swieq finanzjari u barra minn hekk irridu nieħdu miżuri speċifiċi biex nastu għal stabilizzazzjoni aktar fir-rigward is-swieq finanzjari. Grazzi li Sinjura Pitikajnen, issa ngħaddu għar-rapport Haglund għal-minuta is-Sur De Angelis. L-Onorevole De Angelis. Grazie. Grazie President. L-esperienza ta' dawn is-snin jidinna tal-limna li hemm bżonn ta' qafas imsaħħa ta' governance ekonomika kif huwa meħtieġ ukoll nwessa u nsaħħu l-qafas ta' sorveljanza nagħmluh kredibbli u effettiv. Nintroduċu sanzjonijiet li jistgħu jkunu ta' deterrent speċifiċu speċifiku jekk it-twettiq tiegħu ikun effettiv u naħseb li l-Ewropa ma tistax twieġi għal kriżi u finanzjarja biss bi pjanijiet ta' austerità. Importanti li nsowu nsewu l-kontijiet nagħmlu tajjeb għalihom iżda mżon naktar aktar fir-rigward l ekwita l-iżvilupp u l-impjiegi. U għal dan l-għanijiet jiena ħassejt li għandi nastieni fuq ir-rapport Haglund. Grazie, Sir De Angelis. Grazzi, l-Sur De Angelis, issa l-kellimni u għas-Sur Antoniozzi. Grazzi President, kollegi, b'dan ir-rapport aħna stajna naraw li mumma seta ġodda li poġġa fisseħ it-Trattat tal-Lisbona u tom fidejn il-Parlament Ewropew. Il-proposti tal-Kummissjoni għal Governanza Ekonomika aħjar għandhom importanza deċiżiva għat kabbir ekonomiku tagħna u b'mod aktar speċifiku fiż żona euro. It-titjib għal twettiq ta' qafas eh, leġislattiv solidu u koerenti mill-Parlament Ewropew u maċari. Naqbel ma' dan ir-rapport u jiena għalhekk votajt favur. Għanna responsabilitajiet ġodda u dimna u l-pakket ta' miżuri rrit jitjib aktar u jiġi msaħħa aktar. Jena naħseb li rridu noqogħdu attenti u nagħtu aktar attenzjoni għal prevenzjoni tal-politiki fiskali u makroekonomiċi li ma jkunux sostenibbli iżda fuq kollox nagħtu rwol aktar rilevanti lill parlament Ewropew fil-proċess ta' sorveljanza billi namlu dibattiti regolari u ċari u anki smieħ pubbliku anki fiħdan il-Parlament Ewropew. Grazzi l-Onorevoli Antoniozzi, issa sur Uġas. Grazzi President. Nifraħ hawnhekk ukoll lis-sur Haglund għax-xogħol siwi li għamel, u jiena votajt favur dan ir-rapport. Palma mill-taqbija tal-pakkett. Ir-rapport jistabilixi sanzjonijiet tal-isbilanċi makroekonomiċi, iżda rridu ngħidu li dawn huma sanzjonijiet li daħlu biss jekk l-istat membru juri li ma jridx jadotta l-politiki ta' tiswija ta' biex jagħmel tajjeb għall-iżbalji li jkunu meħtieġa. Għaliex inkella ma nistax intejbu l-finanzi u ma jistax ikun hemm Sur De Angelis possibilità ta' żvilupp jekk ma nagħmlux tajjeb għall kontijiet u laqqas jkun hemm possibilità ta' ta' żvilupp għax tibda fuq ħażina ma twassal għal xejn u għalhekk għal din ir-raġuni jiena nħoss li l-pakkett li ġie provat illum ser ikun issis sabiex inkunna tkabbir li fuq l-istati membri jridu jimmiraw. Jekk aħna ħanifqu hawnhekk mhux ser ikonna ovvjament mussen nilħu l għanijiet li aħna t-nistabilixxu minn qabel, iżda b'dan il-pass nistaw tassow naslu għall-għanijiet oħrajn. Grazzi l-Sur Uġġas, issa l-Onorevoli Murphy. Grazzi President. Il-pjan ta' sitt miżuri leġislattivi li ġi adottat mill-Parlament Ewropew eh, jirrappreżenta l-istituzzazzjoni ta' austerità mill-Unjoni Ewropea. Bil-programm ta' sorveljanza l-Kummissjoni jistaġit maħtura effettivament bħala pulizija ta' austerità madwar l-Ewropa tagħmel multi ta' mijiet ta' luf ta' euro li tiffaċċaw eh, l-istati membri li jgħidu li ħajimxu b'mod ortodossi jew mhux prudenti u dan għaskapetu tal-istati membri li kienu tipruvaw laħqu ma' diffikultajiet. U dan ser ifisser? seri fisser li sarra fal-klassi ta' ħaddiema li ser ikolla tħallas għal dawn il-politika ta' austerita. U memx għalfejn għodu nistennew biex naraw il-riżultat ta' dan seri kun. Il-politika ġġa fallow, nistennu nsemmu l-Greċja, l-isfaxxar tal-ekonomija, naqas b-7% sa' 2011 l-Irlanda, Spanja, Portugal, politika ta' austerità li diġa fallow u ser jerġa' bifollu. Grazzi l-Sur Murphy. Issa nadda l-kelma l-Onorevoli Harkin. Grazzi President, jiena appoġġajt ir rapporter Missur Karl Haglund li jisħaq li l-esperjenza li kena b'daw l-aħħar 10 snin turi ħtieġa l intejbu l-governanza ekonomika u din il-governanza titkun bażata fuq politika komuni u sorveljanza komuni aktar b'saħħitha. Iżda da mhux biżejjed, kemm jekk nitkellmu dwar Eurobonds jew Stability Bonds jew unjoni ta' trasferiment jew l-ICB li ssir l-aħħar entità li ser isellef, aħna nabżon nobboċ fl-Ewropa. Ma stawx ngħidu li l-Ewropa tal-lum ser issolvi l-problema iżda hija parti mis-soluzzjoni. Illum ninsab bejn ħaltejn minnaħa qed inħossu li qed nivvotaw favur rapport li huwa relevanti sa ċertu punt u nipruvaw nsibu soluzzjoni ta' din il-kriżi u din hija tħassib ta' ċittadini, madana kollu ċittadini stennu ukoll is-sistemi jaħdmu. U aħna qed nippruvaw nagħmlu tajjeb għal sistema li mhux mhix tajjeb, mhix xi ħaġa li qiegħda fuq titli tal-gazzetta iżda xi ħaġa importanti. Grazzi, sanna onorevoli Batten. Grazzi, President. Lekkim sejja six-pack jimponi regoli ekonomiċi fuq l-istati membri mill-Unjoni Ewropea Il-Parlament tar-Renju Unit mill-Re Edwardu l-ewwel qal li r-reżistenza tiegħu huwa l-kontroll tal-finanzi pubbliċi. Fl-1642 l-Ingliżi ġildu l- il-gwerra ċivili u għataw ras il-re biex jamlu tajjeb biex ma jkollhom xafej ħalsu t-taxxi għal xejn u hawn qed ngħidu lill-Parlament Ewropew li permezz ta' regolamentazzjoni għall-Unjoni Ewropea l-Renju Unit u l-Gvern tiegħu ser ikollu jaċċetta kontroll finanzjarju mill-Unjoni Ewropea. Jekk dan isir ma jistax ikun hemm pretenzjonijiet li r-Renju Unit huwa stat sovran jew demokrazija. Il-gvern tar-Renju Unit għandu jiġħad u jiprojbixxi dawn ir-regolamenti u jiddefendi d-drittijiet tal-Parlament tiegħu stess. Inkella nkunu qegħdin nerħu l-riedni tagħna fidejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Ah, Bien, passamos ora l Issa naddu għal rapport li jmiss ta' Signora Ferreira għal żewġ minuti issa fisem il-PPE Is-Sur Dorfman. Danke, Herr Vorsitzender. Grazie, President. Jiena votajt favur il-rapport Ferreira u l-pakket kollu. Nishtiq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-rapporter Sinjura Ferreira għal kollaborazzjoni l rrit matul din l-aħħar sena. U nifirħela għal vot. Jina konvint li r-rapport Ferreira kif ukoll l-istampa ġenerali makroekonomika hija pass importanti għaliex fil-patt ta' stabilità ma minna xejn għajr li niksbu dak li diġa kien hemm ma żidniex kriteri ġodda u parti mill-Kamra tal-Parlament Ewropew qed tgħid li rridu immorru kontrija u għalhekk ikollu nistaqsi lil dawk li ma appoġġawx il-patt nistaqsijom għala votaw għala mluwek hekk u dawk li għalu l-kontra għala u naħseb li jek namlu analizi naraw li l-kas huwa kompletament il-kontra. Aħna issa rridu nimxu fidejn tiġdejt biex bekk nejnu l-nilna fusna fil ġajjeni u naħseb li dawn il-passi f'stadji tant bikrin huma importanti. Rridu niżguraw li l-affarijiet ma jmorrux zmerċu għalhekk rridu għadu attenti u kieku kellna namlu dan il-pass kieku għamilni fl modi kieku Greċja, l-Italja, Irlanda, eccetera kieku salvajnijom qabel ma fallu. Jew i ifallu. Dak li nixtieq nara issa huwa li dan l-istrament jintuża mod xieraq mill-Kummissjoni sabiex bekk tkun tista tikseb l-anijiet tagħha li tiżgura li l-Unjoni taħdem tajjeb u tgħin lill-ċittadini stess. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli De Angelis. Grazzi President, u importanti li l-patta stabilta u ta' tkabbir u l-qafas kollu tal-governance ekonomika tappoġġa u jkunu kompatibbli mal istrateġija tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' tkabbiru l-impjiegi, blan li nżidu l-kompetittività kif ukoll l-istabilità soċjali. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm sanzjonijiet biex nikkastigaw il-frodi li dawn il-ċitazzjonijiet jgħaddu f'fond permanenti tal-kriżi u bekk nkun nistgħu nħaffu l-ħajja l-swieq finanzjarji l-politiki ta' austerità fl-Italja fil-pija tal-Europa qegħdin ixekklu il-politiki soċjali u dan mhux il-każ fil-rapport Farreira jiena approvajtu u votajt favur u naħseb li fih bilanċ soċjali. Il-pija tal-pakket mhux sejjer tajjeb, mhux qed jimxi tajjeb qed jimmira biss li jkun hemm austerità u ehm, s-sikarta ċinturin u mhux qed jippromovi l-tkabbir Nkella musser namlu tajjeb pal kontijiet blanijiet tal-izvilupp, tkabbir u l-impiegi, jek musser nimxu fil-direzzjoni tajba. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur De Angelis, issa l-Onorevoli Muscardini. Grazzi President, il-krizi dinija fisret li wassanna għasta stabilta u kapacita diffikultajiet ta' għajxin għall-SMEs li huma parti il-kbira tal-nisġa Ewropea tal-imprizi. tal, -tal imprizi bil bladozzjoni ta' six-pack, mux se nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għal l sbilanċi makroekonomiċi. Hemm bżonn li nappoġġaw l-SMEs għaliex ħafna kollegi ta' gruppi politiċi aħna prożajna produċejna proposta ta' rizoluzzjoni biex bekk fl-aħħar mill-aħħar noħorġu b'miżura u li għal tliet snin toħloq eżenzjoni fiskali għall imprizi sa' 30,000 eh, tħul annwali u bonus korrespondenti għal eh, taxxa għal mikroimprizi li daħlu impik ta' zazuħ b'xogħol fiss. Bekk biss nistgħu nagħmlu tajjeb għal dawn is-sitwazzjonijiet biex niggarantixxu l-SMEs lajxin li waslu jfisser ġifieri tkabbiru impjiegi u ma jkollhomx iħallsu qares għal skapitu tal-soċjetà. Ehm, Pala triologu mal-Parlament, aħna rridu attenti anke fuq denominazzjoni tal-oriżni. Grazzi l-Onorevoli Mascardini, l-Onorevoli Uġġas. Grazzi, President. Il-regolament li aħna votajna għal prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-izbilanċi makroekonomiċi bejn is-27 pajjiż jirrappreżenta punt innovattiv fir rigward il-situazzjoni li kena qabel jistabilixxi regoli u kontrolli u b'mod partikolari introduċi l-kunċett ta' simmetrija li l-Kommissjoni issa titqis mhux biss id-deficits iżda anki s-surplus. U pratikament, kontrarjament li s-soltu namlu, jiġifieri li hemm ċertu pajjiżi li huma fil-ħażin bħal Greċja jew l-Italja, issa qed jitpoġġew taħt kontroll ukoll pajjiżi bħal Ġermanja u l-Olanda għal fatt li għandhom konsum intern li huwa baxx wisq. U barra minn hekk idaħħal stampa federalista u koll fuq medda twila ta' żmien jinsisti fuq il-ġustizzja, fuq il-bilanċ u dan huwa punt lini għalina l-futur tal europa u tal stati membri. Ekwita' u solidarjetà, ġustizzja u solidarieta li ser ikunu l-sisin tkabbir Europa. Grazzi, Mr. Rogers, issa l-onorevoli Karonna. Grazzi, apprezzajna xoll xogħol li għamlet il-kollega Ferreira b'dan ir-rapport fil-fatt fuq il-pakket ta' sitt miżuri leġislattivi għal governance ekonomika fuq dan biss jiena u l-grupp tiegħi fudajna favur u dana minniħ għaliex daħlet ukoll klawzola ta' drittijiet soċjali u nibdow mill-collective bargaining u barra minn hekk hemm ukoll tisħiħ tar-rwol tal-Parlament fl-adozzjoni tal-atti delegati. Għal daqstant, minkejja li ma nbidlu inbidlu il-bilanċ komplessiv tal-pakket ta' sitt miżuri leġislattivi b'dan ir-rapport mixin fid-direzzjoni tajba Tamlu pass il qudiem ħajkonna wkoll sistema ta' sorveljanza li ħat isu wkoll id-drittijiet fundamentali. U għalhekk f'dan il-kuntest minkejja li hija viżjoni fl-opinjoni tagħna bbażata biss fuq politika ta' austerità u din musser sarraf riżultati pożittivi, aħna xorta nħossu li dan ir-rapport huwa nota pożittiva il-kontra ta' dan. Grazzi. L-Onorevoli Mesharos. Grazzi, President. 29 ta' settembru 2010 l-Kommissjoni propost proponiet pakket leġislattiv biex s-saxħa il-finanzi fl-żona euro. Dan għandu sitt elementi għalhekk issejjaħ is-six-pack u e, nsaħħaħ l-istabilta, l-patta stabilta u tkabbir, daħħa regolamenti ġodda fir rigward l-izbilanċi makroekonomiċi kif nitrattawhom, kif nidentifikawhom. Dawn l-aħħar żewġ proposti għandhom elementi ġodda li involvu l-indikaturi tar-riskju għall-izbilanċi kif ukoll Eh, rapporti regolari tal-pajizi. Il-pajizi ta' zona euro li ma jkunux konformi ma' dawn il-proposti jistaw jitres u l-om proċeduri taksur kontrijom u forsi jistaw jitres u l-om u kol sanzjonijiet fuq. Mandux ikun hemm biss sanzjonijiet iżda wkoll inċentivi u s-ser l għalhekk l-Unjoni Ewropea fir-rigward il-multi eh, ċittazzjonijiet li jkunu Ehm, poġġija fuq dawn l-istati. Jamlu għamal proġetti? l Harkin. Grazie. Jiena l fagġajt dan l-rapport pala parti mill pakket ekonomiku, jiena kon kontentu li rajt f'artiklu wieħed li għal-kornamenta politiki Ewropej fl-Unjoni Ewropea fosta affarijiet oħrajn ħajkollhom l-għan li jiksbu kabbir sostenibli u kożoni ehm, soċjali. Dan hu importanti għal jiena wkoll għaliex il-linji ta' politika tagħna għandhom fl-analiżi l-ħarija tagħhom jiksbu kabbir kif ukoll kożoni soċjali nkella qegħdin neħlu ħina. Aħjina nappoġġa din l-proposta fuq il-Fond Monetarju Ewropew dan imur ħafna l-iktar li minn dak li qed jiġi aċċettat mill-Kunsill u nasab li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nindirizzaw il-problema l-għanija. Aħna eh, kruċjali nagħmlu dan għax inkella ħadkun irrelevanti u ma kunx qegħdin nittrasaw ir-realtà ta' sitwazzjoni. Hija importanti wkoll li f'dawn il-proposti kollha il-taħdidiet li ħajseħħu fil-pubbliku u l-ċittadini kolom l-opportunità li jiflu ta' temx qed jiġri u jkun jafu ta' temx id-deċiżjonijiet qegħdin jittieħdu. Fisimhom jiena wkoll naqbel mal-kollega tiegħi Sura Gess meta jitkellem dwar il-ġustizzja din mhijiex kwistjoni biss ta' deficits, hija sempliċi wkoll hija kwistjoni wkoll ta' surplus u għalhekk biss li jitneħu responsabilità komuni li nkunu nistgħu nitrataw di problemi komuni. Grazzi, Sur Silvestris. Grazzi. X'nappoġġa il-vot, x'ngħid li appoġġajna dan il-vot għaliex eh, dan jindaħħal mekanizmi ta' prevenzjoni għal zbilanċi makroekonomiċi illi fil-fatt isiru minn regoli u garanziji illi s'issa ma kienu xemmek, kienu neqsin ferm dan il-kriżi. U ħassajnija din nuqqas daw. U aħna ibdan il-mod ħajkun kontrolli u sorveljanza fuq il-bilanċi, fuq il-budgets. E u aħna kien hemm ħafna kritika li tresqet imma l-menu hemm sanzjonijiet illi ser e, jikkontrollaw dawn iż-bilanċi ekonomiċi illi ser jisiru u issa dan huwa pass deċiżiv illi issa dan ħajn komplu permezz ta' passi oħrajn li permezz ta' kombinazzjoni sabiħa ma importanti il-Sur roza ħabbar, ġifiri introduzzjoni tal-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarja ħatamilha tali illi f'żmien ta' kriżi diffikulta mhux senħalsu biss il-familji imma biss prevenzjoniet tal-kriżi jitħallsu mhux biss dejjem il-produtturi ta' affarijiet prodotti materjali ma' anki min jaħdem fis-suq finanzjarju. Grazzi. Ah, Signor Silvestris, eh, passamos al informe feio. Tiene la palabra el señor Sur Uggías. Grazie. Jiena nishti u koll nitkellem dwar dan il-patta stabilità u tkabbir u nfakkar illi aħna nikkonkludu wara s-sena li daħlet il-proposta. Il-kontroll illi dan jitfa fuq l-istati li għandhom dejn ta' GDP il fuq minn 70% bil-fors dawn iridu jnaqsu 5%. Dan, idaħal dawn il-miżuri billi daħħal il-kwistjoni tal-kreditu kif ukoll il ritmu li dan irid bih irid iseħħ. Il-Kommissjoni trid qis dan il-kontest ekonomiku globali li hemm sensilla ta' fatturi li wieħed irid jevalwa qabel ma jres rekomandazzjonijiet l-istat membru. U l-ewwel ħajdaħlu l-prinċipju fondamentali li jfisser li milli taqas id-dejn għandek inqas interessi x'tħallas u għalhekk hemm iċ-ċans illi jkollok iktar x'tonfoq f'investimenti u tkabbi. Illi fraħ mill-ħar huwa lan li fuq suppost qegħdin infukaw dan xulli ġejjin. Mr. Murphy. Grazzi President, weħed mill-lanijiet ta' dan il-Parlament mill-lan tal-stabiliment fl-Ewropa u għalli naġġixu bħala faċċata demokratika ta' dik li hija fil-fatt eh, Unjoni Ewropea li hija dominati minn interessi ta' kumpaniji kbar u istituzzjonalment mill-Kunsill u Kummissjoni. Imma naħseb issa din il-faċċata issa qedda titmermer meta nħarsu lejn xadet il-Kummissjoni six pack illi neoliberali u hija mimlija miżuri ta' austerità hija ħatati iktar setat il-Kummissjoni biex dawn ikollu ta' pulizija ta' austerità u dan inaqas il- u ukoll dan bil-forsi irid ikun hemm QMV u mhux maġġoranza sempliċi minħabba li kien hemm stat membru li forsi ma jkunx irrid eh, jobdi il regoli u eh, issa l-idea tal-Unjoni Ewropea qegħdin joħonquh biex bikollhom miżuri ta' austerità miflok. L-Unjoni Ewropea qegħdin jibżgħu mill-klassi ta' ħaddiema, eh, jibżgħu mis-strajk fil-Greċja, fil-protesta fil-Portugal, is-sebt il-moviment fl-Ispanja u l-movimenti jridu jingħaqdu biex jibnu moviment Ewropew kontra l-austerità. Is-Sinjura Harkin. Jina bil-partikolarment ma' punt erba' a f'dan rapport fejjajt illi dan regolament ma' jindirizzax is-sitwazzjoni kif li palissa fi żmien qasir iżda hija approċċ strutturata ta' żmien medju f'sat żmien twil. Jiena nappoġġa l-qarrija li għandna bżonn approċċ integrat soċjali ħafna drabi llum qed illi aħna maħniex qegħdin nirsu soluzzjonijiet ta' soluzzjoni għal kriżi attwali imma possibilità li hemm miġbur dan ir-rapport huwa li biex intejbu sitwazzjoni jridu niksbu unżomu eh, suq dinamiku użuq wieħed dinamiku dan jista' jiġenerat kabir kbir madwar l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'Irlanda pajjiżi stess fejn dan għandu impatt tittos kbir. Jiena wkoll kont ħad gost li kien hemm mistqarrija li l-migri ta' fuq żmien twilu medju ħajt isu għal dawk il-pajjiżi li għadhom jgħidu jlaħqu u li ħaj premjaw dawk is membri li qegħdin jippruvaw jibbilanċaw il-kontijiet u jridu jqusu wkoll istrateġija għad tkabbir xogħol u dan huwa strument tajjeb biex niksbu kożjoni interna struttura ta' wkoll nappoġġaw rakkomandazzjonijiet biex nirrispettaw iċ-karta drittijiet fundamentali u collective bargaining bejn il- simsiħba soċjali fl-istati membri jasib dawk is-senis kollha importanti. Grazzi nazzu għal-rapport Ford, l-ewel kellim is-sur Baldazari. Nieħor. Grazzi, id-disponibilità um, frekwenti ta' dak eh, tal-kontrolli importanti ħalli nkunu nistgħu nonfqu sew meta huwa meħtieġ jina naqbel ma tiġa li nif-permettu l-Kommissjoni li jabnu sorveljanzi tal-konformità tal-budget ta' stati membri. Però, xorta rrit nisħaq illi xont trattat il-fat li għan konna għaffas fuq żmien medju tiħalli fidejn li stati membri jmodifikaw l lażliet li huma programmati għalihom u li kienu adottaw minn qabel. Għalhekk aħna jridu napplikaw dawn il-miżuri sew u l-Komissjoni tkun kostanti kif tapplikom biex bekk tevitaw li l-intervent ma jkollux effett kozmetiku ma konkret biex ikun son niksbu l-għanijiet eh, aħari tal-direttiva u li konnum disċiplina tal-budget kif u meħtieġ ta' trattat grazzi. Surġess. Grazzi, President. Sena ilu. Iktar minn sena ilu. Meta bdej bedew joħorġu u jitilaw fuċ li l ċertu problemi tal-ekonomija griga kif ukoll ta' pajjiżi oħrajn, l-ċanil Ewropew intervistaw. U wieħed eh, mill-problemi, intervistawni proprjament, u jina mill-problemi li jena tkellimt huwa mis-statistika li istati membri għamlu dan il-metodu biex ehm, iqarqu bil-numri, jawġu n-numri. U fil-fatt dan dawar ta' taħt fuq dawn il-kriterji ta' trasparenzi tal-statuti dawn istituti ta' statistika. Meta minħabba dawn il-persuni li jgħamlu atti ta' frodi. Ovvjament, dan qed jevita trasparenza fis-statistika. U dan il-dokument, dan il-proposta ħatejn biex kollox ikun uniformi u trasparenti. Kulħadd irid jimxi sew, kulħadd irid jimxi skont l-istess kriterji u anke l-istess azzjonijiet. Signora Harkin. Jiena appoġġaj dan ir rapport u jiena Naqbel meta jgħidu il soluzzjoni integratu komprensiv għal kriżi ta' dejn ta' zona euro hija importanti għaliex il-ftit ehm, miżuri ta' kafka frikon għamilna minna taqbel ma tantx kienu qegħdin jgħinu. Aħna għamilu solvejna parti mill problema l Mistur Barroso propona soluzzjoni toħrajn pereżempju it-tassa ta' transazzjoni. lekin laħmu il-banki ta' investiment biex ikun jistgħu jagħtu aktar għajnuna l-SMEs ukoll. U għal kif qalu sur Ren li jkun hemm Eurobonds jew il-bonds ta' solidarjetà u dawn għandna bżonn iktar verifika dawn il-bonds jistgħu jew ma jistgħux jeħtieġu li jkun hemm tibdil fit-trattat u nittama u naħseb illi eh, intu nitlu fil-qaqat. Il-rigward ir-rapport jiena naraw li l-adozzjoni tal-pjanar fiskali multjanwali eh, ma jtellifx il-gvernijiet u milli jimodifikaw il-għażliet tagħhom li kienu għamlu qabel dawn din il-politika ġiet infasla. U jana rridu naraw għandna sitwazzjoni ta' 17 instat membru din parti minn żona ewra. Kan stat membru wieħed li qed t istabiltaw kif ukoll stat membru oħrajn din m'sax ħaġa u għajnejja għanejna li hom iridu nittrattaw mod ġust. Signora Hargin, grazzi. Inti u s-surruġi għas naħseb illum intom tassew lajtur ħobza ta' kuljum. Naħdu għall-aħħar sensila ta' spiegazzjonijiet tal-vot. Il-mozzjoni għal rezoluzzjoni fuq orientament sessuali u identità ta' sessi. Is-sur Mazzoni, ġinur Mazzoni, grazzi. Din ir-rezoluzzjoni taħtieġ il-dekirazzjoni tal-Viċi President Ashton mill-viljum ta' kontrol omofobija Nifakru dak li qalet. U dik qalet li jahna s-rusanijiet impenjati bis eh, favur l-azzjonijiet kollha li jirġildu kontra l-violenza kontra kull tip ta' persuna għal dak li hija raġuni ta' orjentament sessuali u identità ta' stessina kontenta illi parlament b'riżoluzzjoni aħna votajna dwar illum iddeċida illi jagħmel l istess jiena u kol xtaqt nejt illi il-vot tijaj favur għal rizoluzzjoni għanda del wieħed, iġifiri, l-unika ħaġa li jina xtaqt nejt fuq paragraf 11 u għaf għax femmek għal boħra xie għawit politiċi għandhom, tendenza pal dejjem li daħlu l-argumenti mux koerenti. blabda mod. U uh, li wieħed jarra fi drittijiet uh, li għandu xaqsmu mal kompetenza tal-familja ifisser ta' mezbala x-istatur miex kompetenza ta' din l-istituzzjoni. U anke fil-meritu mhux tajrin mux tajjeb dawn l-emendi għax meta inti qegħdin tiġi qiegħda kontra kull tip ta' violenza inti ma tistax titkellem dwar tip ta' introduzzjoni oħra. Grazzi. Abra la signora Ceskova. Grazzi ħafna signora Ceskova. Grazzi ħafna sur President. Jina votajt favur din il-proposta Maħabba l-istess raġunijiet li semmew, l-orientament sessuali u identità ta' sessi ija ksur ta' liġi pjuttost eh, kbira u specialment dawn il-gruppi ta' minoranzi ma trattati b'mod ħażin u aħna rridu naraw illi din miex sempliciment kawza ta' proċedimenti eh, legali, iżda forsi xi kultant eh, hemm każ ta', ta, ta, sentenzi ħorox wis, din din tmur kontra il-drittijiet kollha, għaliex kulħadd għandu bżonn eh, drittijiet Eh, ugwali għal kulħadd għalhekk eh, nilqa l-riżoluzzjoni tal-ġnus Magħquda li hija l-ewwel waħda eh, ta' dak it-tip li hija dedikata għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem bażati fuq il- orientament sessuali u l-identità tas sessi u fil-rigward tal-universalità tal-drittijiet tal-bniedem naħseb rridu nindirizzaw dil-kwistjoni u l-UE fl-attivitajiet kollha tagħha trid ikollha attitudni unifikata għal dinjità umana. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li missa għanna Silvestris. Jena wieħed minn dawk il-ftit minn mijiet ta' mit kollegi li votaw kontra dan il-rapport u mhux għalix jiena ma naqbilx dan dannaw l-omofobija iżda Jiena ma nħoss li l-Unjoni Ewropea, u mhux għax l-Unjoni Ewropea ma nħoss li għandha tirrispetta hija stess l-ewwel net il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, anzi l-kontra, jiena nħoss li dak li ġie introdott bħalma kienet qed tajt il-kollega Mazzoni fil paragraf 11 huwa tentattiv minn taħt li aħna enna najdu darba wara l-oħra, morna kontriħa, xkull darba nitkellmu dwar argumenti li huma ġeneralment għandhom xjaqsmu mal-problema ta' rikonoxximent ta' sessi dejjem u hemm xi ħadd li għalanijiet politiċi jew inkella biex jgħaddi minn taħt taħt leġiżlazzjoni li eh, għall-Ewropa għandu jgħaddi f'isem xi stati membri oħrajn jirrikonoxxi sessi oħrajn għar dak maskilu femminili introduċi elementi li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma dak li qed niddiskutu. Jiena nħoss li din l-Ewropa li trid tad leġizlazzjoni li hija differenti minn liġijiet ta' natura li ħalqitna maskilu femminili hija Ewropa li qed tipprova terġa' tara mill-ġdid il-pożizzjonijiet tagħha u tisforza aktar li tiggarantixxi dritti id-drittijiet ċivili u sesswali ta' kulħadd u mhux toqgħod issib dawn l-irqaqat biex tipprova tgħaddi għanijiet politiċi li m'għandhom x'jaqsmu xejn. Jien dispjaċini żdejna votajt kontra dan ir-rapport. Terminadas las explicaciones de voto. Me la dan item el il-kummenti eh, dwar il-votazzjonijiet u nerġaw nibdew is-sessjoni fit-tlieta dwar nofsinhar. Grazzi.